Vot huwa dwar ir-rapport Regner talba għal tħejja tal-immunità ta' Steve Briwa. Point of order, Mr. Coburn. Mikrofon għal-kellim. Grazie ħafna, Sinra President. Jiena mħasseb, suppost, ikonna monita f'dil kamra imma kull darba qed neħu l-immunità ta' onorevoli membri. Jien ma jportanix il-persuna is faxxista, komunista, demokratika, iċini. Jiena les nġilet sabiex inħares id-drittijiet tagħhom. L-inkwetan jew jekk tkomplu tneħħu dawn l-immunitajiet, l-immunità nifisa ssir farsa. U mem lebda punt itkellem mod ħieles l-kamrek m'għandekx il-ħarsin tagħha nħedġeċ membri u nittlob li l President ma nix nkomplu neħnu neħu din l-immunità għax inti sempliċitament membru tal-Front Nazzjonal mux skuża. Sur Coburn. Mr. Coburn, I can assure you that the... Nassigura kelli dibattitu u smieħ saru uh, fil-Kumitat tal affarijiet Legali kif suppost ħat nota però ta' dak li qed. Ħar issa billi nollu dejna minnu favur il-proposta. Minnu kontra min jastieni. Għaddit. Issa, il-vot fuq il-rapport ta' Surċokka l-ftejjin bejn l-Unjoni u Brażil fuq kooperazzjoni xjentifika u teknoloġika, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Has everyone voted? Ivvota kulħadd? Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Il-vot li jmiss il kumitat Speċjali dwar Pestiċidi u l-Autorizzazzjoni tal-Unjoni għal Pestiċidi, responsabiltajiet u kompożizzjoni numerika l-mandat tiegħu. Nivvotaw? billi nollu dejna minnu favur din il-proposta. Minnu kontra, astensjonijiet taddi. Naddu issa għal-rapport ta' Sinjura Tun und Hohenstein fuq il-geoblocking u fora moħra ta' diskriminazzjoni bbażati fuq nazzjonalità tal-posta residenza jew tal-posta l-istabbiliment nivvotaw l-ewwel fuq żewġ proposti sabiex eh, ma naċċettawx il-proposti tal-Kommissjoni mendi 67 u 68 minnu favur. Kontra Astenzjonijiet? ma taddix. Niġu mbagħad għal-ftehim eh, provizjonali minn da 70 mill-Kumitat votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Has everyone voted? Vota kolħat, votazzjoni maluqa. Taddi. Għat irridu nivvota fuq stqarrija tal-Kommissjoni emenda 69 fil-fatt. Minu favur. Minu kontra. Astenzjonijiet. Taddi. Niġu issa għal-rapport ta' Sinjura Gerling fuq naqis kost effettiv tal-emissjonijiet investimenti b'emissjonijiet baxxi ta' karbonju l-ewwel il-ftehim eh, provizorju emenda 166 votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Has everyone voted? Ivvota kulħadd? Votazzjoni magħluqa. Taddi għat rridu nivvotaw fuq l-istqarija tal-Komissjoni f'emenda 167 minnu favur, minnu kontra, astensjonijiet taddi. Bekk għal darboħra il-Parlament ikkonkluda l-ewwel qari tiegħu niġussa għal rapport tas Sur Fernandez, rapport annwali tal-Bank Ċentrali Ewropew għall-2016. L-ewwel irridu nivvotaw fuq paragrafu 2 permezz ta' votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Has everyone voted? The vote is closed. Votazzjoni magħluqa. Taddi. Paragrafu 7, menda 13, vot nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa ma taddix. Emenda seba' vot nominali nivvotaw. Vot magħluq ma taddix. Emenda wieħed dawk favur u jdejkom. Minu favur? Kontra? Min jastieni? Ma taddix. Emenda 8, vot nominali, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Ma taddix. Emenda 14. Vot nominali, vot miftuħ. maluq ma taddix. Paragrafu 26 tat test oriġinali. Anzi, paragrafu 18, emenda 9, vot nominali, vot miftuħ. Maluq ma taddix. Emenda 15, vot nominali, vot miftuħ. Malu. Ma taddix. Issa nivvotaw fuq test oriġinali, żewġ partijiet. L-ewwel parti ta' paragrafu 18, vot nominali, Vot maluq. Taddi. It-tieni parti tal-istess paragrafu vot nominali, vot miftuħ. Maluq. Taddi. Emenda t-nejn, dawk favur. Kontra. Astensjonijiet ma taddix. Emenda 10 vot nominali. Emenda 10 vot nominali, vot miftuħ. Malu ma taddix. Emenda 16 vot nominali, votazzjoni miftuħa. Maluqa? Ma taddix. Issa paragrafu 26 nivutaw fi tliet partijiet, l-ewwel parti b'vot nominali votaw. Il-vot is-sewaq magħluq. Tgħaddi. It-tieni parti dawk favur. Kontra. Astensjonijiet. ħaniċċekjaw. Il-vot issa huwa magħluq u din tgħaddi. It-tielet parti dawk favur. Kontra astensjonijiet tgħaddi. Emenda tlieta vot nominali, vot miftuħ. issa magħluq. Ma taddix. Nivutaw fuq it-test oriġinali ta' paragrafu 27 fi tliet partijiet, dawk favur l-ewwel parti kontra astensjonijiet tgħaddi. It-tieni parti vot nominali dawk favur, anzi, votazzjoni miftuħa. Maluqa. taddi. It-tielet parti nullu jdejna minnu favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda 11 vot nominali, vot miftuħ. Malu. Ma tatix. Emenda 19 dawk favur kontra astensjonijiet taddi paragrafu 31 tat test oriġinali vot nominali vot miftuħ magħluq Taddi. Paragrafu 32 tat test oriġinali fi tliet partijiet. L-ewwel parti dawk favur kontra astensjonijiet D. It-tieni parti vot nominali vot miftuħ. Maluq. D. It-tielet parti favur kontra astensjonijiet tgħaddi. Paragrafu 35 tat test oriġinali fi tliet partijiet l-ewwel parti dawk favur kontra astensjonijiet tgħaddi. It-tieni parti vot nominali, vot miftuħ. Maluq. Taddi. It-tielet parti dawk favur kontra astensjonijiet tgħaddi. Paragrafu 38 tat test oriġinali f'żewġ partijiet l-ewwel parti vot nominali miftuħ. Maluq Taddi. It-tieni parti vot nominali vot miftuħ. Maluq Taddi. Paragrafu 40 l-emenda 17 votazzjoni nominali miftuħa. Maluqa ma taddix. Issa test oriġinali vot nominali miftuħ. Issa maluq taddi. Emenda 12 għal paragrafu 4 u 44 votazzjoni nominali miftuħa. Maluqa. Taddi. Emenda 4. Dok favur. Kontra. Astensjonijiet. Ma taddix. Emenda 18 favur kontra astensjonijiet tgħaddi. Paragrafu 45 emenda 5 favur kontra għal-sanzjonijiet ma tadix, Wara paragrafu 46 emenda 6 dawk favur kontra għal-sanzjonijiet ma tadix. Issa nivvotaw fuq ir reżoluzzjoni kollha kemm hi b'votazzjoni nominali miftuħa. Maluqa Taddi. Proset Is-Sur Fernandez. Next we will vote on the report by Mr. Issa, il-rapport tas Sur Buzek fuq il- l-accelerazzjoni tal-innovazzjoni fil-qasam tal-enerġija nadifa, rezoluzzjoni kollha votazzjoni nominali miftuħa. Maluqa taddi proset is-sessjoni tal-votazzjoni issa hija maluqa. I would like to ask everyone to leave. Nitlobkom biex jekk għandkom toħorġu toħorġu ħalli nkunu nistgħu nkomplu.